il-rapport mis-sudu nano fuq l-Istrateġija Ewropea l promozzjoni tal-elejja li fihom il-proteini. Grazzi imma għandek il-kelma l-erba' minuti. Signora, F'dan iż-żmien meta nafu li se jeskalaw il-problemi bej iċ-Ċina u l-Istati Uniti fis-settur agrikolu, jiena se nitkellem fuq xi ħaġa li hija tant importanti sigurtà tal-ikel. Meta qed nitkellmu fuq il-prodotti mis-soja jew nkella il-proteini tal-annimali nafu li l-proteini veġetali huma importanti. Il-kulturi tagħhom huma importanti fit tranzizzjoni għal sistemi ta' produzzjoni iktar sostenibbli. Għalhekk tajjeb li naraw li eh, jintużaw iktar biex ikunu wkoll iktar kompetittivi għax il-futur tal-proteini veġetali jfisser li naraw x'modelli ta' em, ta' kultivazzjoni se nagħmlu il-ftejim tal-GATT, dependenza ta' l-Unjoni Ewropea tiddependi mill-pajjiżi terzi. Aħna iktar minn 75% tal-proteini vegetali jiġu mill-Brażil, mill-Arġentina u mill-Istati Uniti. Imma d-deficit se jkompli jola. Illum ċina qed jaraw li qed jimxu l-qudiem ħafna tip ta' produzzjoni, Imma mhux m'hemmx trasparenza meta jitrattaw mala amerika Latina. Rridu naraw li kun hemm stabilta ta' dawn is-swieq. Qegħdin eh, niddependu wis u se jkollna problemi bid-biodiversità għad-deforestation anki il-carbon eh, footprints ċittadini Ewropej qed juru li ma jaqblux mal-GMOs eh, imħabba pereżempju s-soja li tkun modifikata il- aħna rridu naraw kif dan, din, dan is-settur ikun ta' iktar ta' kwalità għolja. Jiena ninsab inkwitat ħafna sitwazzjoni internazzjonali. Imma nafda fil-ftejim eh, Ewropej li aħna nistgħu nirnexxilna il-produtturi, il-xjenzati u l-politiċi kollha flimkien hemm bżonn li jkollna strateġija fuq eh, eh, medja ta' żmien għall-Ewropa. Bżonn ikunu iktar ambizzjużi u ikonna verament pjan strateġiku li jimmobilizza il-politika agrikola ta' riċerka ta' li irtikonna il-settur Ewropew nilimitaw l-importazzjoni biex u koll inkunu iktar qed inħarsu il-foresti fl-Amerika Latina imma rridu nkunu ċari ma jistax ikun li nkabru din il-protip ta' produzzjoni jekk ma nkunux kompetittivi. Illum il-proteini veġetali eh, eh, mumiex ma jħallux daqsek liħ għalek kif jista' jkun li aħna nejdu li hemm bżonn eh, nirrikorru għal dan it-tip ta' proteini il rridu naraw ukoll kif jintuża l-ozone eh, f'din it-tip ta' kultura, jrid ikunna ekonomija ċirkolari jiena nispera li fil-PAK li, li jmiss natu iktar importanza lil eh, dan it-tip ta' kultivazzjoni li jkun hemm ukoll ehm, dan in-newb, rotations jiġifieri u tipi ta' ħamriji differenti naraw li t-nixxi fu li pakkettjar kollu inkunu l-esti biex namluħ kif suppost. Il-riċerka jgħalek hija importanti, l-innovazzjoni. Irridu naraw li dan is-settur inkunu preparati għalih. Din it-tip ta' kultura eh, se tkun verament xi ħaġa li tal-ġejjieni, il-sigurtà tal-likel, niġġieldu wkoll il-tibdil fil-klima dan is-sertur il-proteini veġetali se jkunu importanti ħafna għal futur tagħna u anki tal-politika komuni biex verament naraw li l-agrikultura eh, u anki il-bdiewa tar-raba u li jirabbu l-bejjem ikunu preparati. Jiena nixtieq nirringrazzja il-kollegi kollha li ħadmu għal dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sur U issa fid-dibattitu aħna għandna keċ DI u aħna rridu nagħlqu bil-fors fil-11 tinsewx il-lejla. Allura, għandna tliet membri tal-PPE li se keċ diħaj. Eh, l-Onorevoli Van der Lat. Fissem il-PPE. Eżis kollegi, President, strategija fuq il-proteini fl-Unjoni Ewropea hija assolutament essenzjali. Hija importanti ħafna għall-animali tagħna fl-irtijiet aħna fl-1990 aħna projbejna u waqqafna l-użu tal-proteini fl-alf tal-animali ma dan dil proibizzjoni waslet ta' situazzjoni li minna nifissa hija problematika. Jiġifieri, li issa għedin nimportaw kwantitajiet kbar ta' soja fl-Unjoni Ewropea nimportaw mill-Amerika Isfel. Għandna bżonn illi nikkontrollaw din l-importazzjoni u u li nipproduċu il per eżempju is-soja aħna stess. Nistgħu naħsbu wkoll biex niġġeneraw il-protein mill-insetti jew mill-alge Dawn huma sorsi ġodda oħra ta' proteini. Kultivazzjoni marittima ta' alge u sorsi oħra ta' proteini hija xi ħaġa oħra li tista' tiġi konsidrata mill-Kummissjoni u dan huma setturi jistgħu jiġu żviluppati sew grazzi. Il-kellim li il-kellim li jmiss, is-surranġu għal binuta. Grazzi, Sinra President, jiena nixtieq qabel kollox nirringrazzja u nifraħ u insellem il-kollegi tagħna Jean Paul Delano, il-kollega tiegħi li ħareġ rapport eċċellenti verament għandna bżonn eh, nieqfu niludu ruħna u nikdbu ma' nanfusna li aħna fl-Ewropa aħna nimportaw armajn iktar minn 90% tal-protein veġetali, parti il-bratiju u s soja u l-parti l-kbira huwa eh, ġenetikament modifikat. Din hija r-realtà u ħadd ma jgħid fuqha. Issa din nagħmlu dan meta uċuħ ta' rabat GMOs huma projbiti fl-Ewropa. Da qed eh, hija ipokrisija ejja naċċettaw il-parir ta' l-Onrifoli Danano għanna rridu nħarsu lejn daw li ċuħ tar-raba bħal soja għax għanna nifmu li 70% ta' proteini ġejjin mill leħi u nitolbu l-Komissjoni biex tintroduċi dan il-pjan fil-pjanit tal-2020. Grazzi ħafna l-Oniver Kadim Rimes, s-Nirna President. Il-rapport dena no iħares lejn il-kwistjoni l-aktar importanti tal- ta' sigurta tal-ikel. U uċuħ ta' rabat tal-proteini ma inatawx ma inatawx l-importanza tagħhom fl-Unjoni Ewropea 35% ta' l-uċuħ tar-raba ma prodotti fl-Unjoni Ewropea. U s-soja li huwa importat mill-Istati Uniti huwa żgur eh, modifika ġenetikament u għal din ir-raġuni hemm reazzjoni b'saħħitha ħafna mill-konsumaturi ordinari f'Parlament Ewropea kontra dan. Kifet, allura aħna għandna bżonn l-istrateġija tagħna stess għax aħna għandna e, ftehim trasparenti mal-Brażil u allura qed jagħti kompetizzjoni mhix ġusta fl-Ewropa Allura nappoġġja ir rapport Denano u l-propost li uħorġu minnu. Grazzi l-kellim li mistaħt KGI. Is-Sur Danto. is sur Danto. Meta qed nisma' is sur Denano, ir-rapporter, impressjonati jiena Imma b'xi mod dinja l qed tirrepeti ruħa seba' snin konna din niddiskutu rapport li jixbħu <coughs> bl-istess tamiet u aspirazzjoniet u spiċċa hemm. Ma ġara xejn minnu. Għandna ħafna għandna ma 20 miljun tunnellata deficit meta nipparagunaw ma dak li nimportaw minn barra l-Unjoni Ewropea. Irrid konna approċ koerenti iżjed. Fitmim is-sena l-oħra kien hemm proposti fuq promozzjoni ambjentali f'ċerti eh, postijiet, imma aħna rridu nittakiljaw il problema nkella mhux se jirnexxina fil-ekonomija ċirkulari nużaw l-alf u seed cakes biex aħna natuhom bħala ikel lill-annimali tagħna, imma fil-fatt qed nispiċċaw billi qed imbaxxu l-kwoti tal-protein veġitali tagħna. Grazzi l miss għax intefa' l-mikro. Grazzi tal-kelma, Sinjora President. Waħda mill-ikbar sfidi li għandna bħala agrikoltura fl-Unjoni Ewropea hija naqsmu bejnietna il-proteini kemm għal non produzzjoni kif kollha l-konsum tal-bniedem. Pjanijiet huma importanti Dan prodott huwa importanti ħafna l-ambjent itejjeb ukoll il-kwalità tal ħamriji tagħna, eċċetera. Allura napprotu li nixprunaw eh, u ċuħ tar-raba tal-proteini huwa importanti ħafna. U hemm bżonn nikkonsidraw l-flessibilità appoġġa dawn l-elejjel tar-raba l-lejjel eh, li fihom il-proteini. Irridu nassiguraw li sal-20 jkollna implementazzjoni ġusta fl-Stati membri kollha. Ħanejdilkom kemm importanti li jina miżuri ta' appoġġ ġodda għad-diversifikazzjoni ta' dawn l-lejjel li fihom il-proteini għax dawn huma importanti ħafna anka l-ħamrija. Grazzi. Is-sur Polċak u għal-axar kellim taħt KGDI. Għandek il-kelma. Grazzi ħafna tal-kelma. Dibattitu importanti dan. U assolutament vitali l-Unjoni Ewropea tiddedika ċerta attenzjoni konsistenti għal di problema xinkella ħanibqaw eċċessivament niddependu fuq e, dak li nimportaw. Iċ-Ċina diġajja dominanti f'dan is-settur u essenzjali li aħna nkunu autosuffiċenti fil-proteini nkella. Aħna mux se jkollna ekonomija bilanċjata, għalmenu jekk ikollna nimportaw, irridu nimportaw minn sorsi li wieħed jista' jisreħ fuqhom u mhux nesponu roħna għal sorsi mhux sikuri ta' esportazzjonijiet, jien naħseb għandna bżonn nikkultivaw ferm iżjed dawn l-lejjel li jkun fihom il-proteini taħt approċċ iktar sostenibbli. Grazzi ħafna. Grazzi. u tliet membri jridu jitkenfu li d-dabatitu ħajna taw il-kelma. Imma mhux sejna taw il-kelma fid-dibattitu li jmiss fis-sessjoni li ġejja ta' KHDI. Il-problema ta' provvista ta' mhux biżejjed ta' proteini ilna nafu għal ta' snin meta niġu għal futur tal-agrikoltura Ewropea hemm bżonn nadottaw strateġija Ewropea għal produzzjoni ta' l-erejja li fihom il-proteini għax aħna niddependu mill-importazzjoni tin kuntent nara li xi proposti li jien għamilt flimkien ma' membri oħra tal-PPE iddaħlu fir-rapport. Nixtieq nisħaq fuq l-importanza ta' diversifikazzjoni fl-elejjel u rekomandazzjoni li elejjel u sistemi ta' elejjel għandhom jinkludu proteini tal-pjanti bħal soja beans, beans oħra, il-clover u pjanti tal-legumi. Importanti li niżviluppaw ktajjen reġjonali għal produzzjoni u l-proċessar tal-proteini dan jista' jsir jekk il-bdiewa jiġu fl-imkien u jekk ikun hemm kooperazzjoni aħjar bejn dawk li produċu l-elejjel u dawk li għandhom e, e, e, l-annimali fl Grazzi ħafna, is-sur għal minuta Grazzi. Dan suġġettu importanti għalija u naħseb ir rapporters ta' diskors eccellenti bilanċjat ta' xini situazzjoni fl-Ewropa li għamilna fuq naħa waħda u qed jipprov qed nipprova nkunu eh, realistiċi u qed minnaħa l-oħra qed nkunu izzet qed nagħmlu xsara. Eh, għandna l-GMMOs u għandna il-carbon footprint ukoll ma jkunx iktar sensibli li jkollna dawn il-produzzjoni hawnhekk fl-Ewropa. Iridu naraw ukoll il-benefiċċji addizzjonali bħal pereżempju enerġija riċiklabbli. Kien hemm proposta wkoll biex nippruvaw u dan u nittamaw li jkollna soluzzjoni pratika u jkollna daw ikonna dan l-lejjel li fjom proteini għawnek fl-Ewropa. <clears throat> Grazzi ħafna, is survanta għal minuta għandek il-kelma. Ma tlabx il-kelma? Tajjeb. <clears throat> Inneħu ismek mill-lista. Mela. Signori, issa naddu għal-Kummissarju għal ħames minuti. Grazzi, Signor President, onorevoli membri, jiena nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew, speċjalment ir-rapporter is-sur Denano għal preparazzjoni ta' dili dar rapport inizjattiva fuq l-Istrateġija Ewropea għal promozzjoni ta' l-elejja li fihom il-proteini, l-sfidi u opportunitajiet li jiffaċċjaw il-settur, dan il-settur u l-importanza tagħhom huma importanti fl-istituzzjonijiet u qegħdin imnizni fir-rapport. Kif aħna nafu, proteini li il pjanti huwa essenzjali għall-annimali fil-irzijiet set huma sors ta' ikel u anka ta' amino acids mhux hekk biss imma dawn il-proteini qed isiru kull ma jmur iżjed popolari fil-konsum tal-ikel tal-bniedem. Kif imsemmi fil-rapport tal-Parlament l iżvilupp ta' produzzjoni ta' daw tip ta' proteini ma fl-Unjoni Ewropea ma jibbenefikax biss il-bdiewa u jagħti ikel għal konsum tal-konsumaturi imma jgħin għal sensiela sħiħa ta' benefiċċji differenti bħal kapaċità li aħna nirranġaw il-prezenza ta' nitrogenu mill-atmosfera. F'dan is-sens il-rapport inizjativa tal-Parlament Ewropew huwa merħba bih, huwa kontribuzzjoni kostruttiva ħafna preparazzjonijiet tal-Kummissjoni f'dan is-settur li huwa skedazzat minn dis-sena dil-publikazzjoni ħatkun ekkumpanjata minn konferenza fuq l livelloli fuq il-proteini eh, li sessir fi Vienna f'Novembru tul il-prezidenza eh, Awstrijaka tal-Konsil. U l-Awstrija tikkonsidra dan il-punt bħala importanti ħafna il-pjan ta' proteini tal-Unjoni Ewropea tal-Kommissjoni ikun biex irrid ikun sostenibbli bħala provista. U aħna nifmu il-problemi li qed ħan iffaċċjaw. Dan jista' jkun sors prinċipali dan jista' jkun għalf prinċipali għall-annimali fil-irsiset. Jiġifieri li qed u li dan huwa sors importanti ħafna. Aħna s-soltu nkunu qed nindependi fuq l-importazzjoni ta' sojan li għandu ċerti konsegwenzi. Studju tal-Unjoni Ewropea fl-2013 identifika l-espansjoni ta' sojan bħala responsabbli minn 17 l xejn 17% fit-telf ta' art tal-forestrija, speċjalment fl-Amerika tal tisfel raġunijiet prattiċi li jispjegaw għaliex dan huwa dinja daqshekk kwistjoni eh, diffiċli biex nindirazzaw dan jinkludu il-kondizzjoni agronomiċi fl-Ewropa, il-profitabilità ekonomiċa ekonomika tal l lejja li fjom il-proteini fl-Ewropa. U impenji li aħna minna ma' WTO illi jagħmlu ċerti kondizjoni fuq il-produzzjoni ta' dat tip. Ir-realtà hija li m'hemmx eh, eh, mod eccellenti kif nindirizzaw din il-kwestjoni. Irridu allura nindirizzaw is sorsi differenti tal-elejjel li fihom il-proteini fl-Ewropa u t-tipi ta' talbit li hemm F'dan il-qafas il-pjanta proteini ħaj konċentra fuq erba setturi li aħna semmejna wkoll li hemm imsemmi fir-rapport ta' Sudanano. Riċerka u innovazzjoni f'dak li għandu x'aqsam ma' titjib fil-produzzjoni u l-kondizzjonijiet benefiċċji agronomiċi oħrajn ta' dawn l-ejjel, żvilupp ta' provista differenti ta' dal-proteini u potenzjal tas-suq għadaw il-proteini eh, eh, f'setturi differenti tas-suq. Il-rapport tal-Parlament Ewropew għet jirreferi wkoll għall-importanza li nappoġġjaw eh, għall-appoġġ li hemm inkluż fil pak Din il-politika agrikola Ewropea tagħti ċerti miżuri li direttament jew le tinkoraġixxu il-produzzjoni fl-Unjoni Ewropea tal-elejjel li fjom proteini. Diskussjoniet li għaddejjin fuq riforma tal-PAK ħatati opportunità biex nikonfermaw iżjed l-analiżi f'dak li għandu xaqsam l-produzzjoni ta' daw l-elejjel. Il-parlament tal-rapport tal-parlament jitkellem ukoll fuq ix-xogħol ta' riċerka li ħajkun prominenti fil-pjan tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tħares il-qoddim għal iktar kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew fl-iżvilupp ta' dan il-pjan proteini li fl-axħar tal-ġurnata jibbenefika l-inna l-koll billi namlu l-Europa iktar indipendenti fuq proteini daqshekk essenzjali. Grazzi. Szépen biztos úr, és ezennel a vitát lezárom, holnap szavazunk. Grazzi ħafna